No. Okay, so let's proceed. Le, tajjeb, mela niproċedu għal votazzjonijiet. Naddi eh, murlura għal lingwati għaj. Tu przyjętych ta' posiedzeniu d-dnju wczorajszym. Tisaw? Intom għandkom eh, dokumenti mill-biraħ, għandkom rimarki dwar dawn it-testi li ġew asma, jider li mux il kas Il-minuti ġew approvati u wkoll u allura naddu għal-votazzjoni.